Thank you. E, koleżanki i koledzy, pod oświadczeniem pisem... Zys kolegi, stary jabel mektub, numru 3, 2011, sottomessa min Romana Jordan Cizel, Anna Gomes, Corin Lepage, Radvira Morkonajte, Mikulenje, Idrek Tarand, dwar L-inizjattiva Clean Up in Europe firmata minn ħafna mill-membri tal-Parlament Ewropew u skont l-artiklu wieħed dan se jkun trasmess lilkom u ħajkun adottat bħala test adottat minn dil plenarja u l-ismijiet tal-persuni li u se jkunu mniżla fil-minuti. L-Honorable Caesar. Eh, Predsednik, eh, spoštovani kolegi, najprej se vam želim zahvaliti za podporo, ki Grazzi, president, eżis kollegi, l-għanet grazzi tal-li appoġġajt din id-dikjerazzjoni fil-Sena Ewropea l-volontarjat rajna illi ambjent nadif u importanti imma ejja ma nħallux la affarijiet hawnhekk sena diħla 2012 din l-azzjoni ta' tindif tal-ambjent se tkompla f'kemm jista' jkun bliet u rħula u aħna naħsbu li għandna nappoġġaw din l-inizjattiva l-Onorevoli Tarant. Yes, please, colleague, the floor is yours. Kollega, kjoġbok. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Fil-qosor jek joġbok. Apology. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Thanks to everybody for support. Grazie il kolħa tal-tali appoġġajtu din l-inizjattiva. Kien pjaċir tijaj li naħdem fuq dan il test Grazie lill kollegi Gomez Lepaz u Morrokonajte hija inizjattiva ta' ċittadini li ħaturi kif iċ-ċittadini jistgħu jiggwidaw l-Ewropa għal ġejn aħjar. Martu qis il-kontroversja wara dikrazzjoni bil-miktub u kemm huma awtli niskuża ruħi dim dawk il-membri illi għom offizim mill-kampanja tagħna u li sur dan ġejan wedu li musa nerġa nibda dikrizzjon ta' miktub oħra f'din il-leġislatura. Nittama illi tejnu ninżom il-weda tijaj. Niltaqaw fil-jum tazzjoni il-2012. Przechodzimy do głosowania. Naddu l-votazzjoni. Votazzjoni l-ewel fuq il-rapport tas-sur Zver. Għafas